Issa nixtieq illi ngħaddi għal l-aġenda tagħna għall erbatijiem li ġejjin l-aħħar abbozz tal-aġenda li kienet adottata mill-konferenza tal-Presidenti fl-20 ta' Jannar skont ir-regolament 137 tqassam lill membri ta' dan il-Parlament. Ma kien hemm l-ebda bidla li tapplika għall-aġenda tal-lum ta' tnejn u l-aġenda ta' tnejn hija kif tistgħu tarawha hawnhekk. Issa tlieta il-grupp tal-ħodor talbu sabiex ninkludu stqarrija minnaħa tal-Viċi President tal-Kummissjoni u rappreżentanta għolja tal-Unjoni Ewropea għall affarijiet barranin u politika tas-sigurtà dwar l-istat tad-dritt fir-Russja sabiex dan il-punt ikun inkluż fuq l-aġenda tagħna ta' nhar it-tlieta filgħodu. Issa nixtiequ nisimgħu lis-Sinjura Harms sabiex trisqilkom din it-talba. Kieġbok, Sinjur Harms. Grazzi ħafna, Sir President, tal-opinjoni illi minnaħa aħna minħabba l-opinjoni tal kast ta' Hodokowski fil fatt għandna fil fat diskutu fid dettall kif taħdem is sistema leġislattiva fir russja jiena naħseb illi minħabba il-każijiet anke illi ġraw dan l-aħħar fil-ħarifa naħseb li huwa importanti ħafna illi aħna nitkellmu dwar dan il-pajjiż li huwa ġar tagħna, jien naħseb illi importanti li dejjem nikkonfrontaw ruħna mal-fatt illi jekk fil-ġirin fil-pajjiż ġirin tagħna hemmx verament impenn illi qed jittieħed dak għandu x'jaqsam demokrazija u drittijiet tal-bniedem. Jista' jkun illi ħafna minna saqsew lil nfusna jekk aħna għamilniex dak li kellna nagħmlu anke fil-każ tal-Eġittu jiena ma nixtieqx li li permettu li tiġi l-istess ħaġa anke fil-kontinent tagħna u nappella li dan il-punt dwar l-istat ta' dritt fir-Russja niddiskutuh għadha fil-għodu. Ringrazzjakom. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Fer... Grazzi ħafna s-sassur Ferhofstadt li xtiq jitkellem favur din il-mozzjoni. Grazzi ħafna Ivanina inna nixtieq nappoġġa t talba min-naħa tas Sinjura Harms u nixtieq ngħidilkom li mindu aħna ressaqna din it-talba fil-laqgħa tal-konferenza tal-Presidenti u hawnhekk fl istituta tal-plenarja aħna dejjem qed nirċievu ħafna ħafna pressjoni anke min-naħa tar-Russja sabiex aħna ma norganizzawx dibattitu bħal dan il-ġimgħa li għaddiet ukoll illi kellna kollega li kienet torganizza dan id-dibattitu aħna rċivejna messaġġ minn ħadd rappreżentazzjoni tar-Russja illi qalulna sabiex aħna ma nippruvawx illi rresqu riżoluzzjoni illi titkellem favur l-istat ta' dritt fir-Russja. Jiena naħseb iżda li mhuwiex biċċa tagħhom x'indaħlu aħna fl-aġenda jew le, u huma aħna għandna niddeċidu. Grazzi ħafna Iva, hemm xi ħadd li jitkellem forsi kontra Sur Severin. Grazzi ħafna eżis kollegi bħala rapporter permanenti fuq relazzjonijiet mar Russja jiena nixtieq ninformakom li aħna diġà ledejna proċess sabiex fil-fatt niddiskutu l-iktar kwistjonijiet serji li huma importanti fil-kuntest ta' relazzjoni tagħna mar Russja. Aħna diġà organizzajna smih ma' rappreżentant tal-Servizz tal-Azzjonijiet Esterni u rappreżentazzjoni tal- gvern russu. Aħna fit-tieni ta' Marzu wkoll ħajkonna la oħra ma' esperti illi ħadd ħat tiffoka dwar l-iktar punti importanti fir-relazzjoni tagħna mar Russja. Fit-tieni ġimgħa ta' Marzu aħna qegħdin nippjanaw illi konna test komprensivi li jinkludi rakkomandazzjoni illi ħajkun hemm posta emendi u rakkomandazzjonijiet u parti minn hekk ħajkonna l-preżenza tal-rappreżentanza Olja illi mhijiex disponibbli din il-ġimgħa sa fejna fien u jiena naħseb illi mingħajr ma nċħtu kemm huwa importanti dan is-suġġett naħseb li jkun ħafna ħjar li kieku dan il-proċess li diġà nbeda jitkompla kif inbeda ħalli bekk aħna jkollna dibattitu verament tajjeb li jista' jippermettilna li aħna nkunu kredibbli fid-deċiżjonijiet li nieħdu. Ningrazzjak, Iva sa nifutaw dwar dan din il-talba. Point of order kjoġba. Aħna il-ġemma li għaddiet fil-konferenza tal-presidenti għadna illi se jkonna dibattitu fuq ir-Russja f'Marzu għaliex is-Sinjura għaxtin tkun magħna. Umbagħad waqt il-konferenza tal-presidenti għadna hemm bżonn ta' dibattitu fuq ir-Russja għaliex il-Sur Putin se jiġi iżur lil sur Barroso Mill-informazzjoni li ċevejt jiena illum wara nofsinhar is-Sur Putin mhux ġej jiltaqa' mal-Sur Barroso. Intom m'għandkomx informazzjoni mela id-dibattitu ntalab il ġemma li għaddit għax kien ġej s-Sur Putin din il-ġimma nkella eh, dan kollu kellu jissir f'Marzu. Issa nixtieq illi forsi tikkonfermaw li għetuni iktar informazzjoni. I understand. If you want all... Dan kien point of order. Inti kol tixtieq point of order? Le, mela ħanivvotaw issa. Nixtieq illi nsaqsikom min huwa favur għal din it-talba minħat tal-Partit tal-Ħodor kieġobkom u lidikom sew. Minu kontra. Aħjar nċekjaw b'mezz elettroniku.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 L-istqarrija minn ħadar fiġi President tal-Kummissjoni rappreżentanta għolja għall-Unjoni Ewropea dwar l-affarijiet barranin u l-politika tas sigurtà fir-Russja dwar is-sitwazzjoni fir-Russja dan ħajkun it-tielet punt fuq l-aġenda tagħna għal da filgħodu. L-iskadenza li aħna ħanistabilixxu sabiex intom triżu mozzjoni ta' riżoluzzjonijiet ħajkun it-tlieta flaxxa ta' filgħodu u għal mozzjoni ta' riżoluzzjoni wkoll ħad tkun nhar l-erba' faxa ta' filgħodu. Sabiex stress u il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni konġunti l-iskadenza hija fil-15 ta' frar fil-11 ta' filgħodu. Din hija dan huwa l-aħħar ħin intom tistgħu fil-fatt tressqu dawn il-mozzjonijiet. Mbagħad il-vot dwar dan is-suġġett ħaj ħanamlu ħnar l-erba. Sinjuri jiena wkoll għandi talba oħra, mozzjoni oħra illi għandha x'taqsam mal-aġenda tagħna ta' nhar it-tlieta. Kien hemm talba wkoll sabiex ikun hemm stqarrija minħata l-Kummissjoni fuq is-sitwazzjoni fil-Lampedusa. Aħna ħanisimgħu l-ewwel min-naħa tas-Sur Mario Mauro illi ressaq din il-mozzjoni. Grazie, signor Presidente. Come lei... Grazie, President. Kifet inti tajjeb, aħna għanna fenomeni u dimna illi qed waslu għal zida straordinarja tal-flus migratorju lejn Ewropa. Illum hija Lampedusa illi fija qed jaslu dan jasal dan il-flus migratorju imma hija l-Ewropa kollha illi trid tagħmel xi ħaġa biex tibdel is-sitwazzjoni U għalek huwa urġenti huwa meħtieġ il l-Kummissjoni tgħid xi ħaġa u twieġeb mhux biss dak li għandu x'jaqsam l-aspett umanitarju imma wkoll trid titkellem dwar l-istrateġija tagħha u l-politika tagħha fi rigward tal-Mediterran. U għalhekk aħna qegħdin nitolbu biex it-tlieta ikun hemm dibattitu, dibattitu separat wara nofsinhar flimkien mal-Kummissarju Malmstrom. Aħna qegħdin nitolbu illi naqsu il-ħin illi għal mistoqsijiet il-Kummissjoni naqsuh b'nofsija minħabba li din hija kwistjoni urġenti. Grazzi ħafna sa President Schultz Kirchberg. Grazzi ħafna Sur President aħna bħala Partit ta' Soċjalisti Demokratiċi ressaqna din il-mozzjoni nappoġġaw però jiena nixtieq nitlob lill kollega Mauro u lil din il-Kamra nissuġġerilkom li għandna naħdmu b'daqsxejn mod iktar preċiż fil-fatt. Jiena naħseb illi naturalment minħabba s-sitwazzjoni illi għandna bħalissa tal-immigrazzjoni illegali, kull pajjiż li jinsab fil-Mediterran jinsab verament waħdu u fi problemi kbar illi huwa konfrontat b'dan l-influss, din problema hija wkoll problema ta' Malta, tal-Greċja, ta' Spanja wkoll li darbaqt ħajkolla tħabba fiċċan din il-problema. Din ir-raġuni jiena nittama illi jintom taċċettaw din it-talba sabiex aħna nibdu daqsxejn it-titlu minn flok dan it-titlu ngħidu illi irritu konna diskussjoni fuq eh, l-istqarrija u tal-miżuri li għandhom jittieħdu sabiex ngħidu lill italja u pajjiżi oħra li nsabu fil-Mediterran li għandhom din l-istess problema bl-influss tal-immigrazzjoni illegali. Grazzi ħafna. Iva, nirringrazzjak, eh, Sur Schulz, hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem kontra din il-mozzjoni. Sinjuri, aħna issa nistgħu ngħaddu għal vot għal din il-mozzjoni dawk li huma favur inti tixtieq titkellem kontra. Min jixtieq jitkellem kontra? Eżis kollegi, aħna qed nivvotaw dwar din il-proposta li resta sur Mauro. Min huwa favur din il-proposta? Min huwa kontra? Tajja ħafna, mela sinjuri bekk nistgħu naraw li din għaddiet din il-mozzjoni dan il-punt ħajkun it-tuni punt għad diskussjoni il ħajkonna it-tlieta wara nofsinhar. Mbat jkollna l-ħina għall mistoqsijiet mis-sitta nofs seba' nofs ta' Dan il-punt huwa issa inkluż fuq l-aġenda tagħna ta' nhar it-tlieta ta' għada war nofsinhar. U matul il-ħin tal-mistoqsijiet, anzi il-ħin tal-mistoqsijiet ħarres uħ u jibda fis-sitta nofs. Issa ngħaddu għat-titlu tad-dibattitu u qed nifhem li hemm xi ħadd fil-fatt li jixtieq jitkellem dwar it-titlu tad-dibattitu Thank you, Mr. President. I want to speak in favor of the proposal of Mr. Schulz because this is much broader. Grazzafna jina nishtiq naqbel perfettament ma' Sur Schulz minn Sirja. Sa Spanja għanna fil-fat ħafna kilometri u eh, dawn Għawek fil-Mediterran kollu għanna dawn il-problemi, aħna rridu naraw li aħna nistgħu nħidu azzjoni bħala kontinent minħabba li dan huwa riskju għal kontinent kollu. Iva, tajjeb, grazzi, għandek raġun, iżda aħna diġà votajna dwar din il-mozzjoni u kulħadd ivvota favur, plenarja kollha, ġifieri m'għandix problemi, grazzi. Tajab, u issa sinjuri, issa nridu nistabilixxu ħanaraw x'ħajkun it-titlu ta' dan dibattitu l-Grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi proponew illi aħna nsemmu miżuri tal-Unjoni Ewropea sabiex nappoġġaw l-Italja f'dak li għandu x'jaqsam il-flussi migratorji. Sur Schulz jekk joġbu. Ħanerġa' nipprova sur, sur Presidenza biex ngħidlek kemm għandha tkun preċiża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 il-miżuri tal-Unjoni Ewropea li huma proposti mill-Kummissjoni Ewropea sabiex nappoġġaw lill-Italja kif ukoll il-pajjiżi oħrajn illi huma affettwati minn flussi migratorji li mhumiex tas sord Dawk li huma favur titlu bħal dak jiġobkom u jdejkom, dawk li huma kontra, tajjeb wis mela dak it-titlu kien aċċettat, kien hemm maġġoranza qawwija li kienet tappoġġa l mozzjoni suġġerment ta' Sur Schultz. Issa ma nistgħu naraw li hemm l-ebda proposta għal Nar l-erba issa għal nar il-ħamis. Kien hemm talba wkoll għal mistoqsija orali dwar l-użu tal-mandat tar-rest Ewropew fil-każ ta' Julian Assange. U li din it-talba ħadet tressaq mill-kollega jekk Grazzi ħafna sur President, aħna mhux qed nitkellmu fuq l-innoċenza tas-sur Assange u l-akkużi li saru kontri fl-Iżvezja, iżda aħna qegħdin nitkellmu fuq l-użu tal-mandat tal-Est Ewropew u naraw jekk dan mhux qed jintuża u jkun abbużat u jintużat ħażin minn naħa tal- eh, ta' ċertu pajjiżi għal raġunijiet politiċi. U eh, hemm min qed jaqbad juża dan il-mandat ta' rest Ewropew mingħajr laqas biss li tsar provi l-ewwel. Dan il-mandat ta' rest Ewropew jista' jintuża wkoll eh, għandu potenzjal jintuża wkoll kontra dawk li jkun din jopponu b'xi l-iktar qawwa politika fil-pajjiżi. Jiena ma nafx jekk hux issa dmir tal-Istati Uniti li jekk jistawx fil-fatt jimponu l-istradizzjoni tas sura Sanx. Aħna rridu naraw jekk f'dan il-każ il-mandat tar-Rest Ewropew x'qed jintuża tajjeb jew jinkalla jekk tkun abbużat. Kieġobkom ivutaw favur din il-mozzjoni sabiex ikollha din id-diskussjoni. Ringrazzakom ħafna min jixti illi jitkellem favur din il-mozzjoni. Mr. Herzog jogħġbok. Signor Herzog, grazzi ħafna Iva, jena nishtiq ngħid li fis-sena 2004 kien hemm għaddej Irlandiż illi fl-inċident fl-Ungerija kellu inċident fl-Ungerija iżda issa dan ġimgħa li għaddiet tara tieħdet id-deċiżjoni. jiġifieri immaġinaw kemm għadda għażmien. Ġifieri is-sitwazzjoni l-proċeduri jridu jkunu ħafna iktar ċari. Iktar b'saħħithom, naturalment aħna favur din emozzjoni, ġifiri. Inkella l-vittmi jkollhom jistennew ħafna iktar. Ringrazzjakom. Jek jġobkom Sinjur Muskiet, għax ħadd li xtiqt kontra il-mozzjoni, xi ħadd kontra Kjoġbok, Boxer Schultz. Sir President, jiena naħseb li f'dak li għandu x'aqsam il-proċeduri tagħna kollha, imma nafx jekk aħna xedin f'pożizzjoni bħala Parlament Ewropew li nagħmlu diskussjoni fuq il-mandat tar-Rest Ewropew. Naturalment, aħna rridu naraw li f'dak li għandu x'aqsam proċedura li aħna diġa' imbdiet fil-Unjoni Ewropea, aħna ma nafux jekk għandix din il-kompetenza, jekk għandna din il-kompetenza jien għandi bosta suġġerimenti oħra ta' diskussjonijiet li nistgħu nresqu, però jiena nissuġġerixxi li f'dak li għandu x'jaqsam proċeduri li bħalissa diġà qegħdi għaddejjin, aħna ma nistgħux nagħmlu diskussjonijiet bħal dan. Zo, Proszę Państwa, głosujemy ten wniosek. Grazzi ħafna sa ngħaddu għall vot dwar dan. Dwar din il-mozzjoni din dan il-mozzjoni ġeja minnaħa tal-grupp ta' l-Europa ta' Helsin Demokrazija jixtiequ li kona dan il-punt dwar mandat terrest Ewropew ta' Julian Assange. Dak li ma favur, dak li ma kontra. ringrazzjakom. Din il-mozzjoni ma ntlaqietx. Bekk l-aġenda dawn l-erba' tiegħem hija adottata nirringrazzjakom ħafna u issa nistgħu ngħaddu għall-ewwel dibattitu tagħna. Nixtieq illi nitlobkom sabiex iżommu l kalma u skiet ftit fil-kamra kif jekk tixtiequ toħorġu minn dan il-kamra ħorġu fiskiet minn kella nħeġġitkom sabiex tibqgħu bil-qiegħda. Eżis kollegi, jekk jogħġobkom.